sfortunatament il-kunsill mhuwiex daqshekk żgur fuq dan naħseb importanti niċċaraw il-bażi legali x'għandu jkun dan ta' il-miżura legali għandha tkun il-libertà ta' settlement jew inżommu mat-test armonizzazzjoni naħseb huwa importanti ħafna li jkun kummissjoni u l-Kunsill u s servizz legali jiġu flimkien ras ma' ras u jiddiskutu dil kwistjoni legali Umbat jekk jisolvu dil problema ikkonna blocking ta' dil kwistjoni u jisir progress iżjed. Inkella xajkolna għandna riskju li stati membri jfittxu għal ifittxu raġunijiet oħra għaliex m'għandhomx jadottaw dan. Allura nitlob il-preżenza Finlandiża biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżblukkaw dis sitwazzjoni Grazzi ħafna. Grazzi. Sur Garcia del Blanco. Muchas gracias, Presidente. Grazzi ħafna, Sur President, Signora Ministru. Sinjuri, naħseb li kumpanija kbira li qed tkun qed topera fl-Ewropa fil-verità tkun qed topera fl-iktar so stabbli li l-iktar jista' joffri stabilità legali fid-dinja għal din raġuni bħala minimu aħna rridu nqisu dak li qegħdin jagħmlu hawnhekk f'dan it-territorju min huma l-ħaddiema x'inhi l-operazzjoni u linja tagħha x'tip ta' struttura li hija marbuta mal-attività ekonomika tagħha iżda mhux dejjem inkun nafu din informazzjoni u naħseb li jekk ikun hemm xi wieħed jew iktar minn dawn il-kumpaniji li jkunu qegħdin jippubblikaw xi ftit minn dawn id-dejta ħafna drabi jipprotestaw netflix pereżempju jippubblikaw l-operazzjonijiet ta' dawn l-aħħar Eh, sena ta' din l-aħħar sena kien hemm xi 5000 miljun ta' euro bħala eh, turnover u pereżempju fi Spanja li wieħed mill-ikbar eh, postijiet fejn hemm attivitajiet huma qalu ddikjaraw li ħallsu 3000 euro fi b'taxxi u naħseb li ħalsu inqas mill-ħanut tal-laħam milli hemm fil-post fejn noqgħod jiena jiena naħseb li din hija xi ħaġa li verament mhux aċċettabbli hemm bżonn li nikkontrollaw li jitħallsu taxxi fejn hemm l-attività ekonomika għaddejja naħseb li dawk il-kumpaniji l-kbar qishom qegħdin iġibu ruhom fis-suq komuni tagħna kif iġibu ruhom l-ar kumpaniji ta' minjieri pereżempju li huma attivi fil- um, fit-tielet dinja jiena naħseb illi dawn is-sitwazzjonijiet prekarji vera mhumiex aċċettabbli u aħna qegħdin nitkellmu fuq il-protezzjoni tas-sistema demokratika tagħna u naħseb illi issa li qegħdin naraw illi f'dan il- F'din is-sistema aħna qegħdin naraw li qed inkunu kapaċi li indirizzaw din il-problema u għal din raġuni hemm iktar nuqqas ta' ċertezza. Ħan ikkonkludi. Grazzi ħafna lil Sur Garcia del Blanco issa għandna lill onorevol Garicano għall minuta. Signora Ministru, Grazzi Sur President, aħna dak li ndobu l-Parlament Ewropew hija xi ħaġa pjuttost sempliċi li hemm bżonn illi issir fattibbli mingħajr problemi ta' xejn bżonn li jkun iktar trasparenza. Nixtiequ nkunu nafu kemm qegħdin jitħallsu taxxi u fejn qegħdin jitħallsu taxxi. Aħna maħniex qegħdin nitolbu informazzjoni fuq eh, <clears throat> dawn id-differenzi fiskali aħna maħniex eh, qegħdin ngħidu li ħansolvu din il-problema, naturalment aħna ma nistgħux ukoll niksbu lura l-fiduċja taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea jekk aħna m'aħniex ħankunu kapaċi li nsolvu din il-problema. Hemm ċertu kumpaniji mhux qed iħallsu t-taxxi kif suppost. U naħseb li fis-sena 2017 kien hemm bosta eh, pajjiżi li adottaw din ir-riżoluzzjoni. Naħseb illi din ir-riżoluzzjoni ma kinitx adottata fil-kunsill din hija problema li għandha tkun solvuta mill-iktar fis possibbli importanti ħafna biex aħna nerġgħu nkebsu l-fiduċja taċ ċittadini fl-ewropa Grazzi ħafna l-Arvil Ħawtana. Senjura Ministru, jiena jekk missejra żbaljt tkun hemmhekk mal-ħodor meta kitbu din is-sentenza fil-programm tal-Gvern tal-Finlandja fil-bidu tas-sajf Il-Finlandi ħadd appoġġa soluzzjonijiet biex tiġġielet u x-xekkel tax havens kemm fil-Unjoni Ewropea kif ukoll madwar id-dinja biex naraw li dat kumpaniji jiġu intaxxati f'mod trasparenti u ta' darba. Jiena ringrazzjak ta' din bidla fil-politika li issa għamlet possibbli li l-Finlandja tipproponi li tiftaħ l-imblukkar li aħna inna li kellna għal ħafna snin Jiena nixtieq ngħid illi nhar il-ġimgħa inti bħala presidenza għandkom l-opportunità li ma bħala biex tagħmel tajjeb għal dan il-kliem tant siwi li daħaltu fil-programm. Il-Parlament Ewropew tpoġġi l-fiduċja fikom. Jekk ġobkom elbu din il imblukkar u ħajkollok ħafna ħbib fil-Parlament u bnadi oħra. Ngħid li dawk l-istati membri illi għandhom forsi jodhom kontra proposta miskom tistħu is-sħuq tal-mistija li l-parlament irid ifakkar il kunsill ta' Dimir tiegħu li jagħlqu l-ewwel qari tagħha fuq dan il-punt nawguralek kull suċċess u ngħidlek illi peress li l-finlandja qegħdin fuq quddiem fit-trasparenza ikun importanti ferm illi intom tippubblikaw ir-riżultat tal-grupp ta' ħidma nhar il-ġimgħa inkluż l-ismijiet tal-istati membri u l-pożizzjonijiet fuq dan il-punt tant importanti herr präsident frau ħafna sur president sinjura ministru sinjura kummissarju naħseb li hija ħasra llum aħna qed ikollna dan id-dibattitu minħabba li il-kunsill ħa pożizzjoni li aħna niddubitaw kemm hija tajba u kredibbli aħna għandna r-rapporti għal kull pajjiż li ħloqnihom mal-bosta entitajiet finanzjarji u qegħdin juruna li t-trasparenza waslet għal fatt illi l-mudell eh, finanzjarju kienet ikun ukoll impoġġi taħt skrutinju din hija xi ħaġa pożittiva naħseb illi eh, ma ntlaħaqx dan il-kompromess bilanċjat biex aħna nipproteġu l-interessi tal-pubbliku u l-interessi tal-impriżi u għal din raġuni jiena naħseb illi tkellimna fuq xi ħaġa importanti ħafna u naħseb illi din hija xi ħaġa verament li għandi dispjaċir fuqha għal raġuni ngħidulkom kunu daqsxejn iktar stretti mal-istati membri ħalli naraw billi aħna inkunu nistgħu niftehmu fuq il-kontenut ħalli b'hekk verament ikun nistgħu nagħtu kontribuzzjoni biex inneħħu dawn tax havens u fil-OECD ma nistgħux aħna nkunu kredibbli jekk aħna xorta waħda għandna tax havens fl-Ewropa stess, jiġifieri qed inserħu ħafna fuq il-Presidenza u din ir-responsabbiltà tagħkom. Grazzi, Sur President, sehr Signora Ministru, inti tkellimt fuq il-progress fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jena nishtiqnejt ngħid li ma nistax nara dan il-progress. Hemm bosta wkoll affarijiet marbutin mar-rapporti ta' kull pajjiż u minkejja l panama Papers minkejja l-LuxLeaks nafu li t trasparenza fl-Unjoni Ewropea xi ħaġa importanti biex inkomplu nissiltu kontra l-evażjoni tat-taxxa. U naħseb li anke b'mod espliċitu jiena tkellimt fuq il- fuq dak li qal is-sur Beck minn ħadd e li qed jgħid xi ħaġa iżda din mhux favur eh, dak li huwa hemm bżonn ċittadini jiena naħseb li hemm bżonn aħna nitkomplu niddiskutuha din u kellna jkollna dan id-dibattitu iktar kmieni u jiena nixtieq li wkoll ngħid li aħna kuntenti li qegħdin nagħmlu din id-diskussjoni issa il-kunsill irid jieħu azzjoni u eh, minnaħa naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern Federali aħna rridu naraw li ħanamlu iktar iktar sforzi ħalli bekk min-naħa ta' eh, l ispidi naraw li l-affarijiet saru kif suppost il-ministri l-oħrajn tal-soċjalisti qegħdin jippruvaw jisqu fuq dawn l-affarijiet iżda importanti li naraw l-affarijiet javvanzaw. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kovarċik. Thank you. Um, thank you, President, Madam Grazzi. President Ministru, din il-proposta marbuta ma' kumpaniji globali edemek biex tepi trasparenza u tevita li jkun hemm il-bidla fil-trasferiment tal liħ Dan huwa ta' benefiċċju għall-SMEs u l-negozji lokali li jikkompetu kontra l-kumpaniji kbar imma ma jistawx iferxu il-nefqa ta' taxxa tagħhom bej ġurisdizzjonijiet differenti. Fil-fatt dan saħħaħ l-importanza ta' tħuli li jiġi ntaxxat fejn il-dħul huwa ġenerat. U wkoll għodda biex nippromovu t-trasparenza meta niġu għal ekonomija diġitali. Hemm konsens ġenerali li l-pajsaġġ ta' taxxa mhix tajjeb għall-ekonomija globali, ir regolazzjoni tagħna jiġu globalizzati biex nirriflettu dan.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 Grazzi ħafna, Sur President, naħseb li waħda mill-affarijiet li ktar li tħawwadni għalija u anke ħafna ċittadini għalfejn maġġoranza tal-Istati membri xorta waħda qegħdin eh, jaraw li parti minn torċi tagħhom qegħdin immorru u kollu f'dawn dawn it-tax havens jiena naħseb illi dan mhuwiex din mhix kompetizzjoni ġusta u għal din raġuni din hija xi ħaġa li s-soċjalisti demokratiċi liberali u aħna l-partit tal-ħodor naħsbu li xi ħaġa importanti dan l-aħħar tliet snin ma kienx hemm iktar proposti trasparenti fis-sena 2016 il-kummissjoni ta' din fis-sena 2017 il-parlament tagħna iddeċidija wkoll b'maġġoranza kbira u b'ċertu bidliet li proponejna naturalment apparti minn hekk eh, fil-kunsill eh, issa eh, wasal il-waqt li jittieħed deċiżjoni naħseb li kien hemm bosta problemi fost dawk li mblukkawha kien hemm anke l-Ġermanja u issa il- kif iddikjara sur xogħol issa l-Partit Soċjalista Ġermaniż huwa favur din il-proposta lura bżonn li jiltaqgħu l-istati membri ħalli jaraw jekk din il-koalizzjoni x'ħadd biddel il-pożizzjoni ħalli bekk nkun nistgħu niksbu maġġoranza favur din il-miżura importanti għal iktar ġustizzja soċjali fih il-kuntest fiskali kontra is il- id-dumping, il-fiscal dumping. Grazzi ħafna l-Nervil Karas. Sinjuri, Iva, f'dan id-dibattitu naħsbu li qed naraw xi ħaġa ċara li semmit ukoll minn Jean-Claude Juncker dak li għandna nagħmlu nafu x'inhuwa issa huma li pajjiżi li qegħdin iwaqfu id-diskussjoni milli avvanzaw minħabba tattiċi politiċi u eh, biex jippermettu li kull dawk kull min jixtieq jibbenefika mill-Ewropa jagħmel hekk din hija xi ħaġa li mhijiex ċara mingħajr responsabilità u aħna fuq hekk qegħdin nitkellmu qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li l-kumpaniji jridu jserħu fuq eh, dawn l-affarijiet u fl-istess ħin iridu nserħu wkoll fuq dawn l-għanijiet aħna irridin nitkellmu fuq trasparenza fuq ġustizzja soċjali u aħna wkoll qed ngħidu li jekk jekk il-banek ikunu qegħdin jgħidu li hemm bżonn li jkun hemm dan ir-rapportar għal kull pajjiżi u aħna rajna illi kien hemm xi iktar minn 160 biljun euro li kienu qed ikunu ggwadanjati minn dawn e, it-tax havens. Allura għalfejn aħna m'għandniex ikollna sistema awtomatika li qiegħda tkun bbażata fuq eh, dan il-programm, dan il-mudell, aħna x'nixtiequ verament naħbu hemm bżonn li jkun hemm iktar responsabilità inqas imblukkar u iktar possibilità li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tieħu azzjon minħabba li din hija xi ħaġa li ċ-ċittadini vera jixtiequha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Fernandez għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-pjattaforma ta' kontenut audiovisiva illi semma l-kollega iktar qabel din is-sena kienet qed toħroġ film illi jismu The Laundromat fejn Antonio Banderas. Din hija satira fuq eh, il-tattiċi ta' evażjoni ta' taxxa u li jevitaw il-ħlas ta' taxxa permezz ta' trasferenzi kull tip ta' affarijiet oħrajn iżda eh, dan kien ukoll Eh, lan u dak li qegħdin jagħmlu dawn li jipproduċu ta' film u mhux taħassu taxxi fil-pajjiżi fejn qegħdin jipproduċuhom, ġifieri aħna rridu naraw x'tip ta' E, taxxi għandhom jitħallsu u kemm hija importanti li jitħallsu t-taxxi fl-ekonomiji u naħseb li m'għandux ikun hemm dawn il-mezzi legali jew illegali biex isir l-evitar tat-taxxi. Jiena naħseb li hemm bosta impriżi finanzjarji diġà qegħdin jippubblikaw din l-informazzjoni mingħajr ma jkun hemm problemi u naħseb li huwa problematiku li nifhmu illi tliet snin wara l-approvazzjoni ta' din id-direttiva l-Parlament fil-Kunsill ma kienx hemm il-possibilità li wieħed javvanza fih dan dawn in-negozjat. Naħseb li hija ħasra wkoll kif qal il-kollega aktar kmieni li aħna stennejna li l-Parlament ikompli jisaf il-laqa li aħna stajna jkollna biex nibdew bin-negozjati. Nixtieq inħeġġeġ eh, lill ministru Finlandiża ħalli tibda dawn in-negozjati ħalli nilqu r-riżultat <coughs> konkret. Grazzi. Grazzi tassew. Onorevoli Casbro, minuta. President, it-trasparenza u r-regoli tal-ugwaljanza u ġustizzja jirrappreżentaw soċjetà li taħdem tajjeb u ifisser illi pajjiż qed jaħdem sew. Pubblikazzjoni ta' din id-data eh, titissaħħaħ il-fiduċja taċ ċittadini u l-evażjoni fiskali, il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva qiegħda timmina l-fiduċja u l-kompetizzjoni titfixkel u edha tikkastiga minn qed iġi pruħu sew. Hija negattiva ħafna għal SMEs u allura importanti illi aħna naħdmu għat trasparenza b'saħħitha u aħna li rridu nuru li aħna ta' sewa tinsaħħu l-pilastru ta' demokrazija, rridu nuru li ċittadini Ewropej nafu nejnu f'dan il-problemi. U allura aħna rridu nbidlu dawn ir-regoli u għanamlu regoli ċari u ekwi u ġusti a favur l-SMEs fis-suq waħdin ikollu kemmu. Revoli Tussan. Eżis kollegi mhux se jkun hemm ġustizzja laqas Ewropa mingħajr ġustizzja fiskali iva l-evażjoni fiskali hija huwa velenu, velenu fiskali għaliex il fuq minn elf biljun e, e, qegħdin jintilfu mill-Ewropa kull sena. Elf biljun qegħdin jintilfu kull sena. Hija taqsara gwira l-ambjent għaliex kieku qegħdin nifquhom fil-emerġenzi klimatiċi u jivvelenu għas-sigurtà tagħna li tax havens qed jippermetti li jkun finanzjament ta' terrorizmu u kriminalità organizzata aħna issa irġin sawx nqodu neħbew wara subajna, aħna irġidu ma nistawx nattakkaw il-resource prinċipali ta' ċittadini tagħna. Aħna rridu waqfu illi dawn il-affarijiet isiru, aħna rridu waqfu li jkun hemm l-impunità u li ndaħlu ġustizzja minn flok. Grazzi taħt kaċdijaj kull mandi is-sur Belga. Uh, Grazzi, intqal ħafna. U irrid ngħid illi kwestjoni li qegħdin nitkellmu dwaru llum huwa ħafna iktar importanti mill-trasparenza tas-suq, il-kompetizzjoni ekonomika, l-ekonomija ġenerali, imma li niksbu fiduċja għal darbohra taċ ċittadini tagħna. Fil-fatt, fil-kampanja għall parlament Ewropew, aħna forsi lkoll nistgħu ngħidu li tlabna biex din il-kwistjoni fl-aħħar tiġi riżolta. Mela nistennew mill-2017. Meta votajna fuq l-ewwel darba. Allura nixtieq ngħid meta nkunu qegħdin nippromovu t trasparenza tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea qegħdin il-bot milli niksbuha għall kunsill qed jimblukka tlieta jew iktar forsi presidenzi mill-passat imblukkaw ukoll. Ġifieri eh, nitlob il-presidenza tal-Finlandja biex ngħidilhom intom tista' tkunu mexxejja tas għall-bidla ta' veru fil-Kunsill u anki l-qagħda tal-Ewropa aħna rridu ngħaddu mill-kliem għal fatti grazzi mela nagħlqu bil-ministru Tupparajnen. membri onorevoli sinjuri grazzi din id-diskussjoni u l-interventi kollha differenti tagħkom. Aħna ħadna nota tal-tħassib tagħkom u ħan informa l-kollegi fil-Kunsill. Nixtieq ngħid xi kliem ta' affarijiet li nsaru. Brabta mat trasparenza tat-taxxa fl-Unjoni, l-ambitu tal-skambju awtomatiku tal-informazzjoni bejn l-istati membri u awtoritajiet tat-taxxa taħt id-direttiva ta' kooperazzjoni amministrattiva ħrid imwessa fuq ħames okkażjonijiet pereżempju minn 2018 awtoritajiet tat-taxxa issa jirċievu għal rapportaġġ pajjiż pajjiż fuq xi informazzjoni finanzjarja tal-ikbar korporazzjoni multinazzjonali ħaġa tajba di. Qed net minn 2020 informazzjoni fuq eh, pjanar aggressiv potenzjali ma' konsulenti tat-taxxa issa ħajkun meħtieġ biex inti tikxifhom lill-awtorità tax-taxxa ħaġa tajba wkoll iżda nisħaq illi l president tal-finlandja tixtieq li tmexxi l quddiem dan il-file u qed taħdem għal dan il-għan serħu magħhom illi aħna għandna l-istess interess biex immexxu l quddiem fuq dan il-file mill-aktar fis aħna determinati li bħala President aħna nagħmlu tagħna illi niksbu progress kemm jista' jkun fl-istess waqt bħalma diġà qal, jiena personalment ħanżommkom aġġornati fuq il-progress tal-fajl min-naħa tal-kunsill grazzi tassew għal dan id dibattitu tassew importanti fien u grazzi president Grazzi tassew, Signora Tipurajnen, nalqu. Intibattitu. Issa għan rizoluzjoni konġunta. Il-vot ħaj seħnar il-ħamis u il-votazzjoni ħajseħ. E, seduta li misi għada fil disa Mid-disa sa' tlieta ġifiri mbat mid tlieta sa' l erba' u l-aġenda hija pubblikata fuq l-aġenda tal-Parlament. Il-lejl tajjeb ta' mistrieħ lil kulħadd u l-ikla tajba l-kull min għadu ma' kilx. Nan ġurnaw.